Good morning, um, everybody. We are we're here with a lot of people. Uh, we have our joint meeting uh, with. Signori, illum għanna laqa eh, konġunta mal kumita ġuri għalek nil-qassur Signor Swoboda u il-Presidenta ġuri. U ninformakom ukoll illi din il-laqa hija web streamed bħal kull laqa tal-imko fuq kollox u ħantikom u kol daqxin informazzjoni dwar il-proċedura ta' din il-laqa. Pero qabel għavolja mijiex għedina unnek nishtiq nifraħ lil-Rosa Tum għalix il-biraħ Jena xena sibu kompromess mal komissjoni u l-Konsil fuq il-fall tal-geoblocking pass kbir ħafna l-qoddim għas-suq intern Għalek proqset kbira l tu, l-Shadows kolla, nirringrazzjaw kol l-Dita fejqeda emmekki. Dita, grazzi tal-li meċċejt it-trilogu u naddilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President, Sur President, kollegi. Iva, il-biraħ fil-axija irnexxinna naqblu mal-Kunsil fuq il-geoblocking Nista' ngħid li forsi dan huwa l-ewwel pass fil-każ tal-geoblocking. Kif tafu kien fajl importanti u diffiċli kemm il-perspettiva tal-Parlament Ewropew imma anke mill-perspettiva tal-Kunsill. Għalek fuq kollox il-Parlament irnexxielu jħares l-interess offensiv prinċipali ma rnexxilniex inħarsu però jew nilħu dak kollu li xtaqna fuq l-ambitu però l-Kummissjoni rnexxiela tippreżenta dikjarazzjoni illi ħadd tkun parti mir-regolament fejn huma jgħid. Keġobkom Ġifra ħajkun hemm klawżola ta' riviżjoni li minnaw sentejn il-Kummissjoni ħatkun qiegħda tindirizza il-punti kollha li qed baqa' pendenti fuq l-ambitu, speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-kontenut li jkun imħarres bid-dritt tal-awtur. Kellna diskussjoni twila fuq bosta punti speċjalment fir-rigward ta' dħul fis-seħ. Aħna irnexxielna niksbu id-diċa xurli xtaqna ħaġa ċellenti għax il-konsumaturi bekk ikunu jistaw ikawdu minn non-diskriminazzjoni fid-dinja offline u online qabel ma jasal il-miliet li ġej. Minix ħanoqot nidħol fid-dettalji u l-irqaqat kollha. Imbagħad meta sinjura rapporter raġdum tkun hawnhekk ittikom hemm eh, iktar informazzjoni, però huwa pass importanti l-qoddim il-pass li jmiss jittieħed minna u sente oħra meta l-Kummissjoni tħejji ir-reviżjoni. Grazzi. Grazzi ħafna dita ta' dik l-informazzjoni. Issa nistgħu nibdew il-laqgħa tagħna kif tafu din hija laqgħa konġunta imko ġuri u għalhekk nilqa' l-membri kollha ta' ġuri għalla għatana ħankunu għedin nivvotaw fuq il-kontenut digitali il-fajl tal-rapporter Zevlin Gappart Survos u nishtiq infakkarkom il-li kienem total ta' 988 emenda li u inkluż 920 għal l-abbozz tal-rapport u għas għedin noddu l-opinjoni tal-libe nifraħ li żewġ rapporters għax-xogħol kollu li għamlu kif ukoll ix-shadows miż-żewġ kumitati. U kellna 86 emenda ta' kompromess ukoll li ntlaħqu bejn il-gruppi politiċi. Nixtieq nirringrazzja rapporter ta' Imko tal-fajl tal-prodotti Pascal Limo u koll lil Heidi motela ma nafx fejn edda, x'imkien hemm wara Heidi Hotela wkoll tal-assoċjazzjoni miqrib tagħhom il-kontribuzzjoni għall qatt tax-shadows illi permettuna nżommu ċertu konsistenza bejn il-fajl tal-prodotti minn banda u l-fajl tal-prodotti Eh, prodotti digitali mill-oħra. Libes kont regola 53 adottat l-opinjoni f'Novembru ta' l-2016 li kienet tinkludi 51 emenda li memendi ġew inklużi fil-lista tal-voti tal-lum u ukoll li ħafna minn daw l-emendi minn libe ġew inklużi fil-kompromessi illi intlaħqu bejn il-gruppi politiċi. Aħna allokajna sija għal din il-votazzjoni u issa nixtieq ngħaddi kelma lill kollega tiegħi s-sur Swoboda għal eh, l-introduzzjoni tiegħu. Grazzi ħafna fil-qosor niprova nifraħ li żewġ rapporters tax-xogħol tassew tassew eċċellenti. Aħna samna il- tmexxija tal-votazzjoni għax ħajkun eżerċizzju diffiċli għatnej li aħna u ħankunu għadin nivvotaw fuq la bozza rapport kif ukoll fuq il-mandat għadħul għal-biddu għanzi ta' negozjati interinstituzzjonali Dak kollox minnaħa tiegħi Sinjura President fidejk. Grazzi ħafna Sur Swoboda. Dan jfisser allura illi nistgħu nibdew. Jiena ħa nibda b'artiklu wieħed u nibqa' sejra sa' artiklu 8 tal-proposta. Il-rapporters jixtuq jitkellmu issa jew wara l-votazzjoni. Issa, proset, is-Sinjura Gahart l-ewwel. Grazzi. Minix ħad itkellem wis jiena. Imma naħseb illi importanti li jkollna biżejjed informazzjoni fuq dak illi sar. U dan ġi post post diġa darbtejn ħaġa tajba fil-verità din għaliex irnexxielna nħoġu b'kompromessi pjuttost interessanti u ta' suċċess mhux biss bejn iż-żewġ gruppi l gbar ma bejn il-gruppi kollha kemm jista' jkun involvejna kulħadd. U għalhekk kien tassew falla pena li għamilna da' xogħol kollu għandna pożizzjoni ehm, soda wkoll viżavi il-Kunsill ehm, U naħseb li l-nexxilna nassiguraw ukoll li protezzjoni tad dejta qed tiġi rispettata hekk kif inhi fir-regolament. U rnexxinna wkoll eh, nagħtu titwila l qasam ta' applikazzjoni, l-kamp ta' applikazzjoni, rejna xi proponiet il-Kummissjoni Ewropea u rnexxinna saħansi trantej boħdan. Dak kollu li għandu x'jaqsam mal-kontenut diġitali u s-servizzi, dak kollu involut bla ebda eċċezzjoni ta' xejn jaqa' taħt l-applikazzjoni ta' din id-direttiva. Il-Kummissjoni oriġinarjament mhux hekk kienet ħatamel għal ħasbet li danna ħajkun kopert minn liġi Ewropea oħra. Ġifieri din nħossu li hija ħaġa importanti ħafna li nexxinna nagħmluha nexxinna wkoll nagħmlu distinzjoni ċara bejn il-kontenut diġitali u l-prodotti. Għaliex dan kien problema fil-fat, ħaġa li diskutejna ħafna fuq għal proposta tal-Kommissjoni forsi ma kienieċ daqshekk tajba u laqas ma kienu għadin jaqblu u ma fuq il-proposta taħħom xqattajt ma kienu ċara, aħna ħriġna bi proposta alternativa illi kienet ħafna ħjar. Il-Kunsill aċċettaw kol bas pala l-axar punt, irnexxinna wkoll niksbu livell qawwi ħafna ta' protezzjoni għal konsumaturi fejn aċċertajna aħna li sakemm jista' jkun f'dawn l ma jkun hemm armonizzazzjoni sħiħa. Jiġifieri armonizzazzjoni ħafna aktar fukata, targetjata u id-drittijiet illi jeżistu fl-istati membri differenti tiġa ma jiġu għat dubitati għat ma jiġu minati ħaġa importanti din u kol minn aspet politiku ċittadini jaraw li ħat mu qed jieħal inaħħilom jew jnaqrilhom mid-drittijiet tagħhom imma li nikonsolidaw is-suq uniku kemm jista' jkun. Però drawit u tradizzjoni li siġa jeżistu fl-istati membri jibqgħu jiġu mħarsa. Ma kienx faċli kolli nammetti Issa, naħseb illi jekk il-votazzjoni tippermetti jkollna bażi tajba ħafna negozjati mal-Kunsill u bażi tajba ħafna wkoll sabiex noħolqu drittijiet foqsma fejn f'ħafna stati membri attwalment drittijiet qatt m'hemmx u jkun hemm protezzjoni jaqwa konsumaturi konna regoli komuni wkoll għall-kumpaniji. U jekk irnexxielna nagħmlu dan, jiena nkun tassew kuntenta. Grazzi ħafna. Is-Sur Voss, jogħġbok. Grazzi, Signora President. Eħe, kellna ħafna ħafna xogħol namlu biex naslu fej wasalna. U ma rridux li kolna situazzjoni fejn għanna żewġ rapporti separati, żewġ komitati separati li qegħdin jaħdmu fuq l-istess fuq din il-ħaġa. Għalhekk mhux faċli, però nexxilna nikkoperaw bejnietna ħdimna tajjeb ħafna flimkien, irnexxilna nieħdu pożizzjoni soda u ċara u napprezza ħafna ir rieda tal-kollegi li jaħdmu it fit magħna ħaġa tajba fl-aħħar mill-aħħar għall-konsumaturi u anke għal kumpaniji li jippruvaw eh, jaħdmu japperaw fil-qasam tal-kontenut digitali importanti ħafna li ikunu ehm, ċari drittijiet il wieħed jista' jgawdi minnhom il-sitwazzjonijiet ikunu ċari. U importanti ħafna wkoll li rnexxinna ehm, Inżidu għom daw id-drittijiet, inġibu għom kem jista' jkun fuq livell wieħed u naħseb illi rnexxinna. Nirringrazzja li kull min kien involut, nirringrazzja ħafna l sekretarjat għax ċertament ma kienx biċċa xogħol faċli. Grazzi ħafna Iva, jiena minna ħatija wkoll, nirringrazzja mill-qalb kemm iż-żewġ eh, sekretarjati tax-xogħol kollu li saru kif ukoll il-konsulenti u l-assistenti. Mela, ejja nibdew allura bil-votazzjoni tagħna u l-ewwel emenda numru wieħed 71 u 72 identiċi favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Imbagħad kompromess wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess erba favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess 12 favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Kompromess 13 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Unbat ngħaddu għal kompromess 17 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess 18 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess 20 favur kontra astensjoniet għaddiet kompromess 21 favur kontra astensjoniet għaddiet emenda 420 favur kontra astensjoniet għaddiet kompromess 22 favur kontra astensjoniet għaddiet kompromess 43 favur kontra astensjoniet għaddiet. Emenda 4 favur. Kontra. Assenzjonijiet naħseb aħjar niverifikaw għadin. Ħanaraw fuq emenda 434. Votazzjoni maluqa. Fil-fatt, maddiċ. Issa, emenda 435 favur. Kontra. Assenzjonijiet maddiċ. Imbat, kompromess 39 favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddit. Emenda 440 favur. Kontra. Assenzjonijiet maddiċ. Kompromess 24 favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddit. Imbat, kompromess 28 favur kontra assenzjonijiet għaddit emenda 460 favur kontra assenzjonijiet maddeċ kompromess 14 favur kontra assenzjonijiet għaddit Naddu issa kompromess 30 favur kontra assenzjonijiet għaddit Naddu issa għal-emenda 489 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 492 illi ħajkun votat fil-kimma ma' emenda 490 identiċi daw minu favur. Kontra. Astenzjonijiet ħa namlu verifika 492 flimkien ma' 490. Votazzjoni maluqa u fil-fat Issa, emenda 493 favur. Anzi, dina taqa u naddu għal emenda 31 favur. Kontra, assenzjonijiet għaddiet. Kompromess 33 favur. Kontra, assenzjonijiet għaddiet. Issa, kompromess 67 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Emenda 22 favur. Kontra. Verifika. Emenda 22 votazzjoni miftuħ. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess 35 favur. Kontra Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 516 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 517 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Kompromess 38 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Issa. Kompromess 40 biss flimkien ma' 41-42 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal paġna 28 mid-dera imma tista' tvarja bejn il-gruppi. Kompromess numru 50. Favur. Kontra. Assenzjoniet għaddit. Issa emendi 614 minu favur minu kontra assenzjonijiet maddiċ kompromess 52 favur kontra assenzjonijiet għaddit Issa, naddu għal-emendi 630 favur, kontra, astenzjonijiet maddeċ, kompromess 54 favur, kontra, astenzjonijiet għaddeċ. Emenda 634 favur kontra astenzjoniet ikkonna namlu verifika fuq emenda 634. Votazzjoni maluqa għaddiet. Issa, ħanaddi il-kelma l-kollega tija jissur soboda ħalli ikompli. U, grazzi ħafna. Kompromess 58 minu favur kontra ħan verifika <coughs> votazzjoni maluqa għaddit Naddu issa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 kontra. Uħal kolli nerġa' verifika. Okay, I close the vote. Votazzjoni maluqa ma' maddeċ. Kompromess 55 favur sanzjonijiet għaddit. Kompromess u sittin, favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess 63 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. emenda 768 favur kontra kolla Għal darba boħra għax simili ħafna pozizjonijiet nalaq il-votazzjoni fil-fatt għaddiet. Kompromis 60 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 76. Favur kontra Assenzjonijiet. Għaddis. Tminja seba tnejn favur. Kontra assenzjonijiet. Maddiċ. Verifika. Close the vote. Votazzjoni maluqa. U maddiċ. Kompromess. 78 favur kontra astensjoni għaddit, kompromess 80 8-0 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess 82 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess 83 bis favur kontra astensjonijiet għaddit Kompromess 84 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Kompromess 85. No. Oh yes, sorry. My, my mistake. Uh, amendment. Amenda għansi disa saba seta. 979, 979, sorry. Dissa sabba dissa għawnek korret 979, sorry for that, in favor. A favor, kontra verifika. Close the vote. Meta t-sini maluqa. U għaddiet. 980 emenda favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess 86 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. <clears throat> Issa jien Jena għal premessi u ċitazzjoni ta' emenda 69 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ emenda 70 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Fuq il-premessi kompromess numru 5. Anzi, emenda 79 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit emenda 80 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit Issa naddu għal kompromess numru 19. Paġna 77. Kulħadd saba kompromess design favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Issa, kompromess numru 11. Paġna 79 favur. Minu kontra assenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal emenda 173 favur. Paġna 81. Mija tlita u sabaj, dak favur. Għadġi t-tirata. Kif ġi tirata ma nafux. Emenda tal-SND ġiet irtirata din tajjeb, mela ġiet irtirata. Kompromess numru 25 minnu favur. Le. Amendment 202. So, who's... Mela, minnu favur. Amenda 202. 202. Favur. Kontra. Astenzjonijiet, maddeċ verifika nalqu l-votazzjoni għaddiet skużawni maddiet emenda 203 b'mil favur kontra astenzjonijiet maddiet bdiet 204 favur kontra astenzjonijiet maddiet Naddu issa għal emenda 23 kompromess 23 li tnejt minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Okay, I will do it more slowly. So now we are on compromise. Daħħad namel daċċek ta' bil moza Kompromess 34 minu favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddiet. Naddu issa għal emenda 256. Kuħat sabu. Minu favur. Kontra. astenzjoniet Ħanamlu verifika. 256. We close the vote. Nalqu l-vot. Għaddit din l-emenda. Issa emenda 357. Kulħadd saba din l-emenda? Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Naħseb illi ma deċdi, pero namlu verifika fuq din l-emenda 357. Nar u l-votazzjoni għaddit. Issa naddu għall-emenda 362 favur kontra astenzjonijiet. Anki dina namlu verifika fuqa 362. u l-votazzjoni. Ma ddiċ. 364 favur kontra astenzjoniet għaddit l-emenda 14 favur kontra astenzjoniet għaddit, issa il-votazzjoni fuq il abbozz kif ġie emendat votazzjoni elettronika. Narqu l-votazzjoni u dina hija adottata ad maġoranza kbira nifirħu l-rapporteur. Kongratulazzjoni. U issa nivvotaw fuq il-mandat biex nibdew il-negozjati u anki dan namluħ b'vot votazzjoni elettronika. u l-votazzjoni adottata u bl-istess maġoranza kbira. Nifirħu l-rapporters, eh, kongratulazzjoni, 55 favur u 6 kontra mela nirringrazzja l-kulħadd, anki l-rapporters għal darboħra, grazzi l ko-president Svoboda u issa inkomplu bil-laqa imko. voting, amazing. Oh, no, you went so fast. Hi, good to sign an amazing.